Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Niftaħ il-plenarja nkompluha mill waqfa ta' qabel ta' qabel wara nofsinhar. Il-minuti disponibbli hemm xi oġġezzjonijiet le mela il-minuti adottati. Issa ngħaddu għad-dibattiti fuq il-każijiet ta' riksur ta' drittijiet tal-bniedem, istat ta' dritt u demokrazija. L-ewwel dibattitu tagħna huwa fuq l-Azerbajġan mod partikolari l-kas ta' Rafik Taġi. Da, l-ewwel nixtieq ngħaddi kelma lis-Sur Charles Tanek. Mr. President. President, il-każ traġiku ta' Rafik Taġi huwa sintomatiku tal-kultura f'ira ta' drittijiet tal-bniedem li huwa membru tal konsil tal-Ewropa tal-Ġnus Maquda u tal-USCE. Ir-reġim qiegħed iżomm mal-valuri iżlamiċi u timur kontra kwalinkwa kredenzjali ta' demokrazija. Kien hemm fatwa li nħarġet minn kleru Iranjan għal mot ta' Rafik Taġi bħala fanat minħabba fanatiku u għala daqqa ta' sikkina u miet erba tijem wara. U bħalli kiku l-istampa u l soċeta kienet ma jinteressajiex mill-mowta ta' Rafik Taġi, għalek memx ċarezza fuq il-qtil u ċirkostanza ta' qtil ta' din il-persuna. Sissa la kien hemm kundanna l-fatwa għal wasla ta' inċitament ta' mwiet jew inkella lebda kundanna kontra min ma' għamel din ir-reat jew inkella l-idea li ħajkun hemm xi ħadd li ħetressaq u il-liġi għal din l-inġustizzja. Għalhekk kien hemm inkjesta kriminali li dittar twis minħabba l mot ta' Rafik Taġi u għalhekk nappellaw lill awtoritajiet Azerbajġani biex u quddiem il-liġi minnu ħati jekk ikun hemm ovvjament proċess ġust skont l istandards internazzjonali. Nappellaw l awtoritajiet Azerbajġani biex jsegwu l-investigazzjoni jiprovdu l-evidenza disponibbli biex bekk naslu għal dan l-an biex u resqu minnu ħati u dim il liġis Desfortunatament l-Iran ser jamlu hekk ma nafu. L-autoritajiet użaw il-liġi kriminali biex imorru kontra dibattitu ħieles fuq raffarijiet marratati mar reloġjon u Azerbajġan għalhekk nitolbuhom biex iżidu l-obbligi tagħhom legali bħala membru tal konsil tal-Ewropa biex iħarsu l-libertà tal-espressjoni, l-libertajiet kollha u drittijiet fundamentali. Grazzi. Fin danka kollegi Tenok is Grazzi, onorevoli Tenok, issa l-onorevoli De Kaiser għal minuta u nofs. Je voudrais commander une lecture, monsieur, commenter une lecture. Grazie nixtieq nirrekmandarkom. ratifika fuq sentenza jider li il-musulmani ħaj ħaj jiġu imħarsen nisparaw li ma jkunx hemm naqis tal ta' dritti tal-bniedem, nuqqas ta' impunità u natu ħajkun hemm ħajr lil musulman u lill-Ajotollah eh, Fazel l-ankrani li ressa il-fatwa kontra Rafik Taġi. Dan seħ fil-23 ta' novembru 2011 wara l-mowt ta' Rafik Taġi, li kien nishtiq ngħid le Dan mhux l-Iżlam li aħna nħarsu fil-wek fil-Parlament Ewropew u le dawn mhumiex il-ħbieb tal-Iżlam ta' vera bħal dawk li aħna ħaddanna u aħna smajna fl-okkużjoni tal-Premju Sakarov. Jekk issa aħna qegħdin nitolbu lill-awtoritajiet tal-Iran u l-awtoritajiet ta' Baku, l-Azerbajġan biex jikkondennaw din it-tip ta' fatwa, jiena għalhekk nixtieq intenni li aħna wkoll hawnhekk fil-Parlament Ewropew nikkondannaw biħġarna din l-espressjoni ta' l li nistaw nsibu għawnek. Aħna ħan defendu dejjem Islam moderat li rispetta l-libertajiet fundamentali. F'dak li għandu x'jaqsam l-autoritajiet tal-Azerbajġan nissa mhux qed ngħidu li huma involuti fil-qtil, jiena kont qed nistenna kondanna soda u l-protezzjoni tal-sur Samir Sadag Sadaga Toglu li għat periklu tal-mowt sal-lum. Skużawni tal-idont. Grazzi, signora De Kaiser. tandomt li Sur Tavares sa dowemna l-intervent tiegħu issa jekk jogħġbok. Nar l-10 ta' Deċembru Rafik Taġi u ġurnalist kitbu artiklu ran u l-affarijiet inevitabbli li jiġu mill-globalizzazzjoni u dan wassal l ġrajja kollha li seħħet fuq l-Azerbajġan. Wara l-fatwa li naħarġet mill gran Ajatollah Fazel l-Inkrani dan wassal għal-qtil tal-qtil ta' Rafik ġid disatim wara li ġi attakkat qatel eh, b'daqqa ta' sikkina ġarrab ġrieħi gravi u erbatejn wara miet. L-Islam huwa reliġjon li qed jiġi skreditat min-naħa ta' nies bħal Ahmadinejad Azerbajġan għanda kultura li aħna nammiraw, iżda l-Islam għandu kultura differenti. Il-konverġenza bejn il-kultura Azerbajġana u kultura Persjana għanda ġrajja ta' elf sena, eh, ta' eluf ta' snin fost affarijiet oħra, u għalek jen tamaw li dawk li ħadnu l-autoritajiet Azerbajġani li huma membru mhux permanenti tal-Kunsil ta' sigurta ta' Ġnus Maquda jibdew iħarsu id-drittijiet tal-bniedem innaqsu l-pjena tal-mowt u l-waqfu l tkazbir barbariku ta' drittijiet tal-bniedem anke barra mill-pajjiż tagħhom. Ovvjament dan mhux biżejjed li konna tama, ma nistawx biss nresqu rezoluzzjonijiet, iżda fl-aħħar plenarja tagħna aħna għedna li kien hemm min kienet jgħin l-awtoritajiet Azerbajġani li għamel ċensura fuq l-internet, jew inkella li xekkel xandir tal-oppożizzjoni fil-pajjiż. Aħna rridu mmorru kontra dawk il-kumpaniji Ewropej li qed jgħinu dawn l-awtoritajiet inkella l-affarijiet tagħna ma jkunux jagħmlu sens. Grazzi, issa l-Onorevoli Makovej għal-minuta. Grazzi President. Rafik taġi. huwa kien ġurnalist u kittib u kritika l-gvern iranjan kif ukoll l-oppressjoni reliġjuża fl-Azerbajġan. Irċiva teddidiet tal-mowt mill-2007 meta kien hemm fatwa mill-Iran li nħarġet lu dan wassal l-inċetament tal-qtil tiegħu. Din is-sena nhar 23 ta' Novembru Rafik Taġin qatel. Hemm suspetti li l-Iranjani jew inkella Estremisti iżlamiċi lokali huma responsabbli qtil tiegħu. L-awtoritajiet Azerbajġani qed jagħmlu investigazzjoni ta' dan iqtil u l-investigazzjoni trid tkun bħeffa imparzjali u effiċjenti u għattila u daw kollha li ordenaw il-qtil tiegħu għandhom jiġu identifikati u jitrasqu qdim il-liġi. L-awtoritajiet iranjani għandhom l-obbligu li jikkooperaw f'din starriċ b'informazzjoni bir-reqqa u evidenza ċara. Barra minnek l-awtoritajiet iranjani għandhom minnu fiħ jiprojbixxu l-kleru tal-Iran li joħorġu fatwi bħal dawn li waslu għaqtil. Ir-responsabilità l din l-investigazzjoni tiddependi ħafna fuq dak li ser tagħmel l-Iran. U għalhekk jiena nħaġġeġ lill-awtoritajiet tal-Azerbajġan biex jagħmlu dak kollu possibbli biex iħarsu l-ħajja u s-sigurtà ta' ċittadini tal-Azerbajġan. U speċjalment għal dawk in-nies li huma li jinħarġu l-om fatwa kontrihom. Grazie. Signora Makovej, issa l-onorevoli xjake għal minuta u nofs. Grazie, President, Komissarju, kollegi, Rafik Tajin, atel, wara li gawda mid-dritt universali tiegħu ta' libertà tal-espressjoni. Importanti li jkun hemm investigazzjoni til tiegħu importanti li l-awtoritajiet Iranjani u Azerbajġan jagħmlu dan b'mod indipendenti u trasparenti. Hemm bżonn li nindirizzaw ukoll il-fatwa li nħarġet wara l-artiklu kritiku ta' trafik taġi. Dan inħareġ minn membru ewlieni tal-kleru Iranjan u ma kienx hemm kondanna effiċenti. Ma nistgħux ngħidu li fatwa tista' tkun leġittimizzazzjoni għal qtil hija ħasra wkoll l-awtoritajiet Azerbajġani u Iranjani ma kondannawx din il-fatwa b'mod pubbliku u l-sigurtà tal-affiktaġi ma ġietx garantita. Minkejja li kien hemm l-investigazzjonijiet mal-awtoritajiet Azerbajġani rridu jiddeċidu wkoll x'soċjetà rridu li jkollhom u li jħolqu. U l til li jista' jiġi tikkatjat bħala inċident seħ f'klima ta' aktar pressjoni fuq drittijiet tal-bniedem, is-soċjetà ċivili u l-partijiet tal-oppożizzjoni, speċjalment il-partijiet liberali. Jekk l-autoritajiet azerbajżani ma jintroduċ xux u implementawx l-applikazzjoni biex iżommu mal mobligi tagħhom bħala membri tal-Kunsil tal-Ewropa, l-OSCE u l-impenni internazzjonali l-oħra, l-Unjoni Ewropea għandha tixtar il-konsegwenzi ta' dan. Nittamaw u nħeġġu l-awtoritajiet azerbajżani biex jażlu it-triq lejn aktar soċjetà ħielsa u ġusta u aħna dispiċuti mill-rwol tal-Iran li għamlu fir rigward il-kleru jgħan nizna rridu nitolbu aktar mill autoritajiet Azerbajġani Unużaw nużaw ir-relazzjonijiet tagħna mal azerbajġan u l-Unjoni Ewropea biex noħolqu pressjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Xaka. Smajna mill-awturi issa fisem il-gruppi politiċi l-ewwel l-Onorevoli Tunin Hohenstein. Grazzi, President Rafik Taġi kien simbolu ta', ta, ta mezzi ta' xandir liberi. Il-familja tiegħu mill-Azerbajġan u l-NGOs qed jippruvaw jagħmlu investigazzjoni tajba taqtil tiegħu. L-Azerbajġan huwa parti mill-sħobija tal-Vant u għal daqstant jiena nappella l-istati kollha involuti f'dan il-programm biex joħolqu pressjoni fuq l-awtoritajiet ta' Azerbajġan. Hija inaċċettabbli li Baħtir Ajjev u nies oħra bħal dawn jintafaw il-ħabs għaliex organizzaw avvenimenti fuq Facebook nhar l-10 ta' Deċembru fuq l jum Internazzjonali ta' Dritti tal-Bniedem jien organizzajt avveniment imsejjaħ il-ħuġġiġa tal-libertà jiena stess fil-Polonja biex nfakkar kulħadd dwar kasbiet ta' dritti tal-bniedem. Ma nistawx nippermettu li affarijiet bħal dawn ikunu l-kawsa ta' tfuħ il-ħabs ta' ċertu individwi. U għalhekk fil-forum li jmiss ta' soċjetà ċivili jiena nishtiq li s-sur taġi jirċivi il-premju tal-ġurnalizmu tas-subija tal-Vant. Grazzi, issa l-Onorevoli Viganin. Grazzi, President, kollegi, il-mozzjoni konġunta tal-li għet kelmu fuqa napoġġa anke kiku jiena nishtiq najt li nipreferi li kiku għaddi dik tal-SND. Iranja msemmija f'sitt paragrafi u għandha tiġi msemmija b'mod differenti. il tara fik Taġi toħloq turi l-problemi ta' interdipendenza f'dak ir-reġun. Meta nitkellmu dwar l-Azerbajġan, irridu naraw niftakru minn huma l-ġirien tagħhom. Għanna raġunijiet kollha li nkunu kritiki fi situazzjoni ta' dritti tal-niedem fl-Azerbajġan, trattajna dawn l-affarijiet bosta drabi fil-Parlament, iżda għanna napoġġaw ukoll l-awtoritajiet ta' Azerbajġan fil-ġlida tagħhom kontra movimenti fundamentalisti li pruvaw jiksbu aktar spunti fil-pajis. U għalek nappella l-gvern ta' Azerbajġan biex jemmel tħarriġ sħiħ u jiprovdi kwalinkwa informazzjoni relevanti l-Parlament tagħna. Nappella biex ikun hemm il-miżuri kollha meħtieġa biex niżguraw l-protezzjoni ta' Samir Sadagat oglu li huwa vitma koll li qiegħed flajn tal teddidit bħala vitma tal-pajjiż. Tal Nittama li kunem anki l-Assembleja ta' Euronest f'Baku li tenata l-importanza. Grazie, l-Onorevoli Viganin, issa l-Onorevoli Verġa minuta. Grazie ħafna, President. ma nixtieqx nitkellem dwar til ta' Rafik Taġi u kalla situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'Azerbajġan. Diġà għamilt dan f'din il-Kamra, iżda l darbo oħra nixtieq nikkundanna l-għażla tal-urġenza tagħna u l-mozzjonijiet tagħna u kif nindirizzawhom. Nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni ta' rivaġġati fil-kamp ta' Raf Ashraf. Ħafna eluf ta' nies intefgħu f'dal-kamp, 3000 inkluż 1000 mara u ħafna tfal. Jiena naħseb li rridu ngħidu darba l-dejjem li misser ikun hemm aktar protezzjoni għal refuġjati f'dan il-kamp u għalhekk ser jiġri, ser jiġu meqjusa bħala eh, terroristi. Il-Sinjura Ashton qed titlob li rrid ikun hemm l-istatus ta' refuġjat minn tal dan iżda l-UNHCR eh, mhux qegħdin iqisu dawn din it-talba ta' Sinjura Ashton biex ikun hemm protezzjoni għal dawn in-nies. Ħani qafawn President iżda nħoss li Sfortunatament il-gvern Franċiż kien responsabbli għal din il traġedja li nsemmejt. Grazzi, kollega Verġa, smajna mill-gruppi politiċi u issa onorevoli Repo. Grazzi. Fl-Azerbajġan hemm ħafna problemi ma' drittijiet tal-bniedem, dritt ta' ateist Rafik Tazi li kien soġġett tal-fatwa mill-membru tal-kleru iranjan minħabba twemminti jew dak li qal. Kien hemm problemi mal-investigazzjonijiet ta' tkasbir ta' detti tal-bniedem f'Azerbajġan u problema kbira oħra hija sentenza ħarxa li tingħata lil difensuri, attivisti, avukati li ħarsu drittijiet tal-bniedem anke bloggers blebda bażi, blebda evidenza jew kella provi inventati. Fl-2012-2013 l-Azerbajġan se sir membru tal- konsil ta' sigurtà ta' ġnus maquda u pajjiż bħal dak jista' tassew jirrappreżenta l-komunità eh, internazzjonali f'dik l-entità jekk nagħtu widen l soċjetà ċivili u dialogu mal-NGOs u l-attivisti tal-dritti tal-bniedem din tkun tingħata priorità f'kwalinkwa stat li jirrispetta tas-sow id-demokrazija u drittijiet tal nidem L-Unjoni Ewropea titlob minnu fih li l attila li qatlu il-trafik ta' ġi jiġu investigati jinnataw il ħak u dim il-liġi u jinnatu lajnuna l-autoritajiet Azerbajġani. Grazzi, surrepo, issa nadu għal-proċedura kħġdijaj, l-onorevoli Korola. Arvoisa puhemies, demokratija. Grazzi, president. Hemm tħassib fir-rigward is-sitwazzjoni ta' demokrazija f'Azerbajġan. Rajna ġurnalisti u oħrajn li inqatlu ħafna drabi nikkritikaw il-gvern fil-pajis u fil-Iran minħabba li ma rispettawx verżjonijiet Ewropej ta' dritti tal-niedem u valuri oħrajn jider ukoll li hemm impunità fil-pajis għal dawk li jagħmlu qatti bħal dawn u ħafna mill-qattiela ma, ma netawx il-ħaq u dim il-liġi. Rafik u huwa vittma li għadu ma rċevix il-ġustizzja u għadna ma nafux minnu għal-ħati. U għalek rridu nizguraw li kunem il-libertà tal-espressjoni u libertà tal-opinjoni f'dawn il-pajizi fejn sistematikament qed ikun hemm takki sħiħ bħalissa. U importanti li nsibu n-nies li qatlu rafiktaġi li iżda l-iktar ħaġa importanti hija li nistabilixxu dawn il-libertajiet f'dawn il-pajjiżi. Grazzi. Grazzi, kollega Korħala, issa l-Onorevoli Krezzu. Grazzi, President, jena nisprimi il-ħassib tijaj u dispieċir tijaj għal ta' Rafik Taġi u nikkondanna bisħiħ din il-kundanna dan qtil u dan jura l-konsegwenzi ta' estremizmu reliġjuż fuq dritti tal-bniedem, speċjalment ta' dritt essenzjali tal-ħajja. Il-qtil ta' ġurnalisti u kittieba tqajjem ħafna tħassib fuq dritti tal-bniedem f'Azerbajġan Dan huwa iktar ta' tħassib għaliex dan il-pajjiż huwa membru ta' sħubija tal-Vant, membru tal-Kunsill tal-Ewropa u anki huwa membru attiv fil-politika Ewropea tal-Viċinat. Minkejja f'dawn is sħabijiet internazzjonali kollha l-Azerbajġan xorta waħda ma rnexxilux iżomma l-impenji vera tiegħu li jipprovdi libertà tal-istampa u ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u difensuri tagħhom. Jiena nħeġġeġ ukoll lill-awtoritajiet Azerbajġani biex jkomplu jagħmlu stħarriċ oġġettiv skont ċirkostanzi ta' qtil ta' rafiktaġi u biex jaġixxu b'mod responsabbli biex iwaqfu l-imponata mill-awturi ta' dawk il-qtil li jkun hemm fisem il-twemmin reliġjuż. Inħeġġeġ il-Kummissjoni u l-istituzzjoni Ewropej l-oħra biex eh, jemżu kondizjonijiet ma' kwalinkwa progress għal kooperazzjoni ma' Azerbajġan bil-garanziji tal-rispetta drittijiet tal nieta Grazie. Thank you. Eh, grazzi ħafna, Senjura Kretzu. Issa nishtiqna nad il-mikrofonu, Senjura Nikolaj. Grazzi ħafna President, Iva, jena nishtiq ninaqat ma Sur Veginen, jena naħseb li irridu nodu attenti meta nidġu biex nazlu it-temi għal dawn id-dibattitu. Iva jidispeċina ħafna l-affarijiet li seħħu f'Azerbajġan imma din il-kriminalità m'għandix frontieri naħseb li għandna nikkooperaw. Distati istati membri kollha għandhom jikoperaw ħalli bekk jippruvaw ehm, ma jipermettux li dawn l-azzjonijiet li jisiru azzjonijiet kattivi ħafna. Ma ma nasibx nistgħu nikundaddaw l-Azerbajġan għal eh, dan il-qtil. Kull ma nistgħu nagħmlu nitolbu l-Azerbajġan jieħu azzjoni u jipprova jħaffef l-investigazzjoni ħalli bekk il-ħaġa tkun iktar effettiva. Għax rridu eh, nipprevenu li dawn ir-reati vera orrendi isiru fil-futur. Grazzi ħafna Sinjura Nikolaj sabiex nalqu l-proċedura kaċċi sur Paxkam. Grazzi ħafna President eh, Azerbajġan. Eh, pajis li huwa ħabib tal-Unjoni Ewropea u jippruvo eh, jagħmel demokratiku sitwazzjoni politika imma l-influenza Iżlamika minħabba mm, l-Iran eh, influenza intensiva u din il-ħaġa nistgħu narawha bil-qtil ta' Rafik ta' DG. Għalek l-Unjoni Ewropea għandha bżon tkun iktar attiva, għandha tipprova tikkonvinċi eh, l-popolazzjoni ta' Azerbajġan dwar il-valuri tagħna għalhekk huwa bżonn jus li nindirizzaw il-kundanna jew il-qtil u rridu namlu l-almu tagħna sabiex aħna nikkonvinċu l-gvern ta' Azerbajġan li kooperam mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, eh, Sur Pashka, għalek nistaw nalqu l-proċedura kaċli għaj u għalek sanaddi l-mikrofonu l-Kummissarju Almunja. Grazzi ħafna President, żviluppi fi Azerbajġan fil-qasam tad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem E, huma kwistjoni ta' tassib li ħasbu l-Unjoni Ewropea aħna inkwetati ħafna dwar il-fatt li dawn l-aħħar snin aħna rajna li kien hemm xejra ta' iktar u iktar restrizzjonijiet f'dan il-qasam f'dawn l-aħħar xhur rajna wkoll ħafna azzjonijiet severi li ġew mittieħda mill-awtoritajiet viżavi il-protesti organizzati fit-toroq kif ukoll dawk il-protesti li ġew ispirati mill-Arab Spring u il-miżuri kontra dawk li qed jipprotestaw vera eh, jiddispjaċina li saru u dawn l-affarijiet ukoll qed jimxu jitfit ma' kundizzjonijiet li dejjem qed imorru li għandhom xasma l-libertà tal-kliem mm, tal-espressjoni. Fil-passat reċenti kien hemm ġurnalist eh, li ġew attakkati Eh, kundannati. Għalek vera dispjaċina eh, l-mot ta' Rafik eh, Taġi fl-20 ta' novembru waqt il-sessjoni reċentri tagħna ta' sottu Komitat ta' Ġustizzja, Libertà, Sigurtà, Ġittijiet tal-Bniedem u Demokrazija kif ukoll waqt il-Kunsill Unjoni Ewropea Azerbajġan aħna għamilna passi jew eh, aħna vera edna biċċar li l-autoritajiet ta' Azerbajġan li jaħdmu bil-ħeffa ħalli bekk itellaw l-qorti dawk li wet u reat Membri onorevoli l-Unjoni għandha responsabilta li tibat messaġġi ċari dwar id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-ħarsina l-istat ta' dritt. Dawn huma il-ġebla ta' xewka l-kooperazzjoni tagħna mal-Azerbajġan. Il-livell ta' ambizzjoni tal-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal l-Azerbajġan se jieħu konsiderazzjoni sakemm dawn il-valuri huma riflessi fil-prattika nazzjonali l-implementazzjoni tal-politiki. Il-Viċi President Ashton kella l-opportunità li tgħaddi dan il-massaġġ eh, meta zjarat Batula. U f'dan il-kuntest nixi nfakkar dekorazzjoni konġunta tal-summit tal-sħubija tal-vant fejn il-partiċipanti kollha eh, impenjaw ruħhom lejn valuri ta' demokrazija l-istat ta' dritt il-drittijiet tal-bniedem il-libertajiet fundamentali parlamentari. U ovvjament jiena nil-qarwol tal-Parlament Ewropew li qed jitkellem eh, favur dawn il-valuri demokratiċi meta dawn jitkellmu mal rappresentanti tal-Azerbajġan. Grazzi ħafna, Kummissarju Almunja. Kien hemm ħames riżoluzzjonijiet li ġew imresqa mill-liber